fuq il-Bank ta' Investiment Ewropew għal eh, l-2009 u nixtieq nilqa is-Sur Filip Mejxtet, il-President tal-Bank ta' Investiment Ewropew għal dan id-dibattitu hawnhekk u nagħti l-kelma is-Sur Kuta sal 4 minuti. Sir President, Sir Meishtet, Sur Komissarju, kollegi, il-prezentazzjoni tal-rapport tal-attivitajiet tal-Bank Ewropew għall-investiment tal-2009 wa eżerċizzju demokratiku ta' kull sena u dan huwa parti mir responsabilità li l-bank għandu qudiem il-Parlament dan huwa eżerċizzju regolari irrid nisħa fu ċerti punti li huma importanti ħafna għal ġejjieni tal-Unjoni Ewropea bil-tul fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona, il-Bank tal-Investiment sa' strument importanti tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea fl-istess ħin huwa imsieħeb importanti biex jiddinamizza l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Jekk jogħġbok jgħid il-President tkellem bil-mod għax l-interpreti mhux il-laħqu miegħek. Jina nishtiq nirringrazzja lill-kollegi għal dawk kollu illi għamlu biex itejbu dan ir-rapport. Nishtiq ukoll nirringrazzja l-staff tal-Bank Ewropew għall-Investiment kif ukoll lill President Filip Meshtat u il-Viċi President tal-Bank. Aħna il-koll qed nippruvaw insibu mezz biex nippruvaw naraw x'se nagħmlu dwar dawn il-banek il banek il djun ta' ċerti pajjiżi li sabu ruħhom f'diffikultà f'din il-klima ta' kriżi hemm bżonn li ninvestu fl-edukazzjoni, fis-saħħa, fl-infrastruttura u l-enerġija. Is-soluzzjonijiet iridu jkunu Ewropej u l-Bank Ewropej għall-investiment għandu l-wol importanti x'jaqdi f'dan ir-rigward. Jekk tippermettu li irrid nagħti żewġ eżempji kbar li juru kif il-Bank Ewropew għall-investiment stimola l-ekonomija Ewropea l-ewwel net il-self il bank ewropew għall investiment stimola l ekonomija ewropea l ewwel net il um, self lill smes u self ukoll għal finanzjament ta' proġetti. Ejjew ma ninsewx illi Eh, design tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea huma SMEs meta ninvestu fihom inkunu qegħdin nikkontribwixxu għall-attivitajiet tal-iżvilupp tar-riċerka fl-Unjoni Ewropea. Il-Bank Ewropew għall-Investiment fl-2009-2010 alloka għall-SMEs finanzamenti illi kienu iktar mill-anijiet ta' tiegħu sena seba' 1.7 biljuni ta' euro. Dejjem dawn huma nħoloq fontu kollha l-SMEs ta' 200 eh, miljon euro, dawn kienu mikrokrediti. Rridu nitkellmu issa dwar il-proċeduri dwar kif wieħed jista' jkollu aċċess għal fondi. Il-proċeduri ta' intermedjarji finanzjarji rridu jkunu iktar trasparenti. Il-Banka l-Investiment għandu id-dmir illi jagħti għajnuna teknika u konfinanzjament fil-konverġenza sabiex dan ikun sabiex dan ikun jistaw jassorbu waħjar il-fondi Ewropej li jirċievu. Issa rrit nitkellmu dwar is-self obbligatorju sabiex jiġu finanzjati proġetti l-kbar. Għanna raġun illi konna daqseg tama f'dan l-istrument finanzjarju, jien naħseb li IVA aħna kontanti li il-rating ta' eh, l-kumpaniji kbar tal-kumpaniji privati huma aħjar għaliex investew ukoll f'dawn il-proġetti kbar ta' infrastruttura qed nitkellmu dwar effett multiplikatur hekk il-kumpaniji se jkollhom iktar flus biex ikunu jistgħu jagħmlu proġetti ta' infrastruttura f'dak li huwa trasport, enerġija u svilupp sostenibbli Irridu nikkonċentraw fuq ċerti proġetti jew lenin par l-infrastruttura tat-toro, tal-ferroviji, konnessjoni tal bejn il-portijiet Ewropej l-iktar kbar u sabiex ikun hemm eh, taħlita enerġetika eh, fl-Ewropa bħal pereżempju s dak li huwa il-pipeline Nabucco. Mbagħad meta nitkellmu dwar il-kriżi ekonomika rridu nitkellmu wkoll dwar it-tax havens għaliex minħabba nuqqas ta' trasparenza fuq l-għażla ta' intermedjarji finanzjarji hemm riskju li ċertu self illi jagħti il-Bank Ewropew għall-investiment jispiċċaw f'dawn it-tax havens. Imma il-Bank Ewropew għall-investiment għandu id-dmir illi Eh, ma jidħolx eh, f'negozju ma operaturi ma tantxu ma trasparenti li hemm ir-riskju dejjem li dawn il-flus li rċivu jispiċċaw fit-tax havens għalissa kif kont qed ngħid aħna ma tantx aħna sodisfatti bil-proċedura illi tuża juża dan il-bank biex jażel l-intermedjarji finanzjarji. Il-Bank Ewropea l-Investiment għandu għandu dmiru kol biex jgħin il-pajizi li qegħdin jiżviluppaw. F'dan ir-rigward il-bank qiegħed jappoġġa l-għanijiet tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea u għal din ir-raġuni jiena naħseb illi numru akbar ta' impjegati li huma speċjalizzati f'dan il-qassam iridu jintbatu f'dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex ituhom daqqatit jina issa ħerqan li nisma l-kommenti tal-kollegi tiegħi nerġa' nitkellem wara biex nasal għal konklużjonijiet. Grazzi issa il-President Meshtab. Sur President, kollegi, l-ewel net jena nishtiq nirringrazzjakom tal-jerġajtu studentuni għawnek kif inhu privati tradizzjoni tagħna biex niddiskutu dan ir-rapport fuq l-attivitajiet tal-Bank Ewropew għall-investiment nirringrazzja s-sur Kutax, il-rapporter li kellu ideja tajba illi ma joqoċ biss ħares lura imni ta' u koll orientamenti direzzjoni għal-ġejjeni u jek permettu li jina propju fuq dan nishtiq nitkellem. Ritnajdilkom illi l-Konsil tal-Amministrazzjoni tana ta' tlet direzzjonijiet għal-Bank Ewropew l-Investiment ta' snin li ġejjin aħna se naħdmu fuq tlet pernijiet l-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020 il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u appoċ għal politika barranija tal-Unjoni. U dim il-krizi finanzjarja u ekonomika li faqqa fl-2008 il- Sad kien hemm tweġibiet li nstabu eh, fuq meda ta' żmien qasira kien hemm pjanijiet nazzjonali biex isalvaw il-banek u mbagħad biex tiġi stimulata l-ekonomija dan il-pjanijiet nazzjonali kienu appoġġati bil-Pjan Ewropew ta' rkupru ekonomiku li ġi approvat mill-Konsill Ewropew fl-2008. Il-Bank Ewropew kellu għalix zet is-self tijaw sa' 17 biljon fil-2009 għal dawn u dawn il-flus marru fil setturi prioritarji mod partikolari appoċ lill-SMEs kif għadu kif għal ir-rapporter ta'kom. Imma wara dawn is-soluzzjonijiet għal medda ta' żmien qasira li evitaw l-ar, issa bżonn ta' soluzzjonijiet għal medda ta' żmien itwal u din hija propju l-Istrateġija Ewropea 2020 u l-elementi ewlenin ta' din l-istrateġija huwa propju iż-żieda tal-impjegi u produttività illi tkun ibbażata fuq il-triangolu ta' l-arfin, il-taħriċ, il-riċerka u l-innovazzjoni u l-Bank Ewropew għall-investiment u għall-est li għamil kontribut sinifikanti għall-implementazzjoni f'dan ta' din l-istrateġija uh, fl-2010 uh, investa madwar 4 biljuni fil-edukazzjoni u 7 biljuni għal dak li hija riċerka, innovazzjoni u żvilupp. Aħna lesti illi nżidu li finanzjament dan il-qasam u għand l-qasam taħna sen komplu fl-imkien mal-Kommissjoni Ewropea noħol u strumenti konġunti ta' finanzjament bħal per eżempju il-Risk Sharing Finance Facility għal-riċerka għal-istrumenti bħal dawn jagħtu uh, eh, iktar qawwa lill budget Ewropew bl-istess ammont budgetarju il-budget Ewropew jista issa jagħti u jappoġġa investiment ħafna ikbar u dan ifisser illi bl-istess kapital il-Bank Ewropew l-Investiment jista jagħti ħafna iktar self. Jiena semmejt l-RSFF, il-Risk Sharing Finance Facility għal-riċerka fl-aħħar tal-2010 kontribut tal-budget ta' madwar uh, eh, 390 miljun, allokazzjoni tal-kapital ta' madwar 700 miljun. Aħna fil-realtà fil stajna nisilfu iktar minn 6 biljun euro illi iffinanzjaw iktar minn 16 il-biljun Jiġifieri dan huwa l-effett li kellu strument ta' dan it-tip ta' tip tal-RSFF, jiġifieri kontribut tal-Bank Ewropew l-Investiment tal-Istrateġija 2020 se tkun iktar effiċjenti jekk tista' jkollha kooperazzjoni pragmatika mal-Kummissjoni ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn. It-tieni punt il-ġlieda kontra il-bidla fil-klima u l-effetti drammatiċi tagħha dinja priorità tal-Unjoni Ewropea u għal daqstant anki għal Bank Ewropew għall-Investiment. L-inċident ta' Fukushima u il-problemi se jġib miegħu issaħħu għal darbohra il-ħtieġa ta' investiment enormi fl-ekonomija tal-enerġija, fl-enerġija li tiġġedded u fit-teknoloġiji ġodda għall-enerġija fl-2010 il-Bank Ewropew għal proġetti li kontribwixxu għal tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra eh, zidu għal madwar 20 biljoni ġifiri 30 fil-mija tas self tana u fost dawn Eh, self għal proġetti ta' enerġija li tiġġedded kienu ta' madwar 6.2 biljuni favur proġetti għal produzzjoni ta' l-enerġija eh, bil-xemx u mir-riħ għal eh, dak is-self għal l efficienza fl-użu tal-enerġija u lew għal madwar 2.3 biljun euro fl-2010 għaliex hemm potenzjal kbir biex wieħed jifranka aktar enerġija fil-bini pubbliku u f'ħafna bliet ukoll. Għalhekk hemm bżonn li anki pereżempju t trasport eh, pubbliku jrid jittejjeb sabiex il-pubbliku m'hemmx għalfejn juża l-karozza privata tiegħu jiġifieri intnefqu 7.9 biljun euro fl-2010 għal dan il-għan. Irridu nkomplu naħdmu biex ikun hemm ekonomija fil-użu tal-enerġija, użu iktar effiċjenti tal-enerġija u enerġija li tiġġeddet. U għal dan aħna fassan irridu nfasslu metodoloġija li hija komplessa minħabba diffikultajiet tekniċi ma metodoloġija maħsuba biex nevalwaw iktar preċiżament l-emissjonijiet tal-diossidu tal-karbonju illi iħallu warajhom il-proġetti illi aħna nifinanzjaw. Fl-ħarnet it-tielet punt ħadd ma jista' jkollu eh, politika barranija mingħajr ma jkollu il-mezzi finanzjarji. Ċina għamlet dan u qiegħda taħdem fid-dinja madwar id-dinja kollha biex tappoġġa l-politika barranija tagħha. L-Unjoni Ewropea jekk tassew irid ikollha politika barranija li jkollha tassew influenza madwar id-dinja, l-Unjoni Ewropea hiju wkoll irid ikollha il-finanzi u jekk trid tagħmel dan il-Bank Ewropea l-Investiment less illi jgħin. Umbat issa l-mandat estern tal anzi l-mandat tal-barrani tal-Bank Ewropea l-Investiment eh, jista jagħmel dan u issa rridu naraw se jsir fil-perspettivi finanzjarji 2014-2020. Dik kienet daqatajn ta' fuq fuq tal-tlet eh, linji gwida illi se taħdem fuqhom se jaħdem fuq il-Bank Ewropew għall-investiment fis-snin li ġejjin. Grazzi. Sir President, teras Panko. Grazzi tassew, issa nagħti lill kelma l-Kummissarju Sefcovic. Grazzi tassew, Sur President L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lir rapporter tagħna Sur Kuta xar rapport eċċellenti tiegħu u nixtieq ukoll nagħti merħba lill President is-Sur Majxta tal-din il-plenarja li xin naħseb li ferm importanti li jisma' wkoll minnaħat tal-Kummissjoni x'għandna ngħidu nixtiequ nifirħulu wkoll u anki li għajbi għal tweġiba tagħhom fil-kriżi finanzjarja l-assistenza tagħhom kienet essenzjali ħafna. Li għajbi jgħinuna namlu tajjeb għannu għasta kreditu, mux bissa l-istati membri tal-Unjoni Ewropea u pajizi kandidati manki għallim siħba tana madwar id-dinja. U li għaj biju kol kien kapaċi jizzit l-attivitajiet ta' self mod sinifikattiv u fl-istess waqt jimmira jizzida żida għal dak li jut kabbir. Il-Kommissjoni taqsam l-istess perspettiva tal-Parlament li l-appoċ tal-politika ta' kozin tal-Unjoni Ewropea kif ukoll it-tranzizzjoni għal ekonomija iktar baxxa inqas dipendenti bil-karbonju, ser tkun tista' tappoġġa dawn l-affarijiet bl-permess ta' strumenti finanzjarja bħal Jaspers, Jeremy u eh, Elena li jiġġieldu kol kontra l-problema tal-klima madana kollu aħna natu merba li żida fil-volum tas self li l-SMI su naqblu kol mat-talba tijak għal miżuri kwalitativi biex nżidu it-trasparenza tal-intervent tal-grupp tal iib f'dan il-qasam. Dan il-kontest tal-valwazzjoni ta' divizjoni ta' xogħol bejn l iib u l-EIF hija neċessarja. L-isforzi li saru minħa tal iib jatuna l-attenzjoni biex nużaw l-aħjar bl-aħjar mod il-potenzjal tal-IB u niksbu l-aħjar bilanċ bejn volumi oljin u attivitajiet ta' riskju għolja li jikkonsmaw aktar kapital pero u jamlu tajpa l-interventi tal-IB. Kentejn dwar l-istrumenti finanzjarja li xaħna nemnu li l-użu ta' strumenti finanzjari fl-imkien ma' istituzzjonijiet finanzjari prinċipali bħal e IB dawn għadhom jiġu estizi. L-istrumenti li għedin jużaw l-instant laws, l-equities u garanziji dawn jajnu jimmassimizzaw il-budget tal-Unjoni Ewropea u jattiraw ukoll finanzi minn partijiet terzi, użu akbar ta' strumenti konġunti finanzjarju u risk sharing. Jista' jkollhom ukoll effett biex jiliberaw il-kapital u anki jkun hemm aktar użu tajjeb ta' riżorsi tal-IB. Fl-aħħar mill-aħħar dan ifisser ħajkollna aktar proġetti bl-appoġġ tal-Istrateġija Ewropea l-2020 u anki appoġġ għal l-anijiet tagħha u anki l-oġġettivi tagħha. Il-Strategija Ewropea tal-2020 u l-Project Bonds marbuta magħhom għaddejjin minn konsultazzjoni pubblika u dan huwa eżempju tajb ħafna. U l-Istrateġija Ewropea l-2020 qed titlob għal skala akbar eh, aktar investiment sabiex ikun hemm eh, sabiex jiġu implementati l prinċipi Eh, il-prinċipi, il-għanijiet prinċipali tal-istrateġija Ewropea. Aħna appoġġaw u koll proġetti speċifiċi fl-qasma tal-trasport, enerġija u komunikazzjoni u infrastruttura kif ukoll setturi oħra li jistaw jgħinu ifasslu l-bażi għal futur sostenibli għat kabbir. U qed naraw kollha jintom qed tappoġġaw ukoll din l-inizjattiva fil-rapport tagħkom fil-kontest ta' tħejja tal-proposta tal-Kummissjoni għal qasam finanzjer multijanwali l-Kummissjoni qed tagħmel riflessjoni fuq l-istrateġija u qed tanalizza u tassikura li tuża bl-aħjar mod l-istrumenti li għaddeji fid-dialogu mal-EIB kif ukoll l-istituzzjoni toħra biex nagħmlu nieħdu benefiċċji mill-esperjenzi tagħna fis-suq biex nikkonkludi kentejn dwar l-attivitajiet esterni tal ib għaliex Rigward il-finanzjament tal ib barra l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni tappoġġa il-limiti massimi li ġi ġew introdotti u l-mandat esternu kol b'mod partikolari bżida ta' biljun għal reġjun tal-Mediterran u ħna nafu kemm importanti dan. Dan u essenzjali sabiex beħk li IB tkun tista' tagħmel intervent tagħha b'mod sostenibbli u tappoġġa trasformazzjoni demokratika tal-imsieħ pajjiżi msieħba tagħna. Bl-istess mod aħna nirrepetu l-importanza għal l-IB biex tuża reflows kem fil-reġjun tal-Mediterran sabiex bekk tagħmel risk capital investment u anki tajn l-SMEs dan ir-reġjun. Aħna nappoġġaw li jkun hemm progress għal kapaċità tal-iżvilupp tal-IB għaliex dawn l-ħtiġijiet ser jeħtieġu żieda gradwali ta' risorsi partikolari eh, li jgħinu fl-iżvilupp. Wara l-midterm review tal-mandat estern tal-IIB, il-Kummissjoni ser twaqaf grupp ta' ħidma sabiex tistudja l-iżviluppi possibbli tal-pjattaforma tal-Unjoni Ewropea għal kooperazzjoni u żvilupp. L-għanu li nużaw l-aħjar mekanizmi il-blending grants u loans u anki ikolna istituzzjonijiet multilaterali u bilaterali twaqif ta' tali pjattaforma tejn toħloq sinerġiji u tsaħħa l-kooperazzjoni bejn l-IB u istrumenti finanzjarji oħra, istituzzjonijiet finanzjarji. U f'dan il-kuntest jiena nix insemmi li l-memorandum ta' uh, understanding l-IB e u l-EBR di iffirmaħu kol. Grazzi tassew sur kommissjoni di kienet il-perspettiva tal-Kommissjoni u sanat il-kelma li Sinjura Odi mill-Kumitat tal-Budget. President. Grazie, Sur President, Kommissarju. Sur President Maxtot, jena nishtiq nirringrazzjak għall-attenzjoni li jinti tagħti lilna bħala deputati parlamentari waqt li inti President ta' Bank Intergovernativ u inti żgur mandek id-dmir li tagħmel dan. Fuq is t-najt, Sur President, inti għati li trid tkun e, e, il-Bank Ewropew għall-investimenti trid ikun il-ferra illi tagħti il-flus u aħna il-Komitat tal-Kontroll Budgetarju inna najdu li intu għandkom ikolkom kontroll ta' um, prudenzjali bżon illi il-Bank Ewropew ikun jista' jorbot fuq l-Awtorità Bankarja Ewropea Waħna nitolbuk, Sur Komissarju, eh, Kommissarju, li toħroġ ukoll bil-proposti dwar dan intenni najdlek illi aħna niproponu li l-Unjoni Ewropea issir membru tal-Bank Ewropea l-Investiment sabiex dan l-istrument intergovernattiv ikun jista ftit ftit issir komunitarizzat. Grazzi Surodi. Issa minn il-gruppi politiċi is-Sinjura Hübna EPP. Grazzi tassew, Sur President, Sur Majstad, eżis kollegi, jina u koll nishtiq nitkellem bħal President Majstad fuq il-futur nitkellem fuq tlet punti. L-ewel net tkabbir ristrutturar tal-Europa u l-Europa għandha bżonn dan kollu u dan ifisser investiment u finanzjament tal-investiment. U l-mistoqsija leġittimaj x'min fejn ħanġibuh dan il-finanzjament u naħseb L-element importanti ta' tweġiba għal din il-mistoqsija tinsab fiħdan l-Bank ta' Investiment Ewropew u anki l-familja ta' istituzzjoni tiegħu. Jiena naħseb ukoll li huwa importanti li niftakru li fil-snin li ġejjin aħna ser ikollna kompetizzjoni globali għal finanzjament, budget nazzjonali li jridu jitnaqsu wkoll u s-settur bankarju b'ħafna inċertezzi meta ħjerġgħu jibdew ikollhom attivitajiet ta' finanzjament u il-budget Ewropew li għadu wis żgħar biex ikun effiċjenti u jsolvi l-problemi tagħna, ġifieri li IB bla dubju ser ikun essenzjali tieni net. Aħna napprezzaw bisħieħ il tiegħek lejn strumenti finanzjari innovattiva, il-project bonds, pero anki dak li għamil sissa Semmejt ukoll eżempji tajbin, però din il-garanzija ta' risk sharing li tappoġġja l-investiment pubbliku reġjonali kif ukoll investiment pubbliku privat dan huwa essenzjali, però kwistjoni li nħoss li hija importanti li aħna lkoll nafu li qafas regolatorju ħażin jista' joqtol u jeqret l-aspirazzjonijiet tagħna fil-pjanijiet tagħna. U għalhekk li l-fatt li nimxu lejn għafas regolatorju ikun aktar albini dan il-pass. Dan jenfasizza kol dak li intom semmejtu ir-rwol katalitiku leverage tal-EIB li jassikura eh, investiment kif suppost għal kull settur differenti allura nittamaw l-Unjoni Ewropea fl-imkien mal kummissjoni ser ners u lejn dan it-tip aktar qalbini ta' qafas regolatorju u bla dubju aħna nappoġġawk fuq dan. Grazzi. Grazzi tas-sew, Sinjor Hubner, issa Sur Berman fisem il-Soċjalisti u Demokratiċi. Fuġiet, kompliment ankore. Grazzi tas Sur President. Nifirħulu li sur Kuta għal rapport annwali tal-IB għall-2009 u l-kommenti li għal. Nix nitkellem fuq aspet wieħed iġviri relazzjoni bejn il-Kunsil u l-Parlament. Il-Parlament Ewropew għal-leġizlatur meta niġu għal-mandat estern tal-IB fuq l-attivitajiet kollha tal-bank anki barra l-Unjoni Ewropea f'pajjiżi ġirien u f'dawk li qegħdin jiżviluppaw. Però il-Kunsill donnu qed jillaxka u meta jiġi biex eh, jieħu ħafna ħin meta jirrevedi l-viżjoni l-perspettiva tal-Parlament Ewropew rigward il-mandat tal-EIB. Jider li il-proposta tagħna l-Kunsill mhix aċċettabbli meta niġu għal rwol tal-IIB u rigward il-miżuri tiegħu anke fil-ġida tagħhom kontra il-klima jew ir-rwol akbar tal-EIB fuq il-mikrofinanzjament. Għalina dawn mhux aċċettabbli dawn dawn dilat imġiba. il kunsilli irid jieħu tħares mill-ġdid, ħares mill-ġdid lejn il-perspettiva tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament u l kunsilli rridu jitolbu l-Kommissjoni biex iħol rwol għalli IB. Jien nasab daw żewġ kolleġislaturi għandhom ikunu miftuħa lej xurxin, għaliex mhix ħaġa aċċettabbli għal proposta tal-Parlament li jiġu miċħuda hekk kif ġiġi. Il-Kunsill qed ikun inaċċettabbli u naħseb hija ħaġa assurda li il-Kunsill laqas biss qiegħed fostna dal li IB huwa strument essenzjali għal profil estern tal-Unjoni Ewropea u bank pubbliku huwa essenzjali l iżvilupp ta' pajjiżi terzi u jistgħu jgħinu biex jippromovu tkabbir ekonomiku u anki infrastruttura tajba. Bank pubbliku huwa essenzjali għal dawn affarijiet u anki għal pajjiżi li żviluppaw mod ġenerali jridu jirrispettaw it-Trattat ta' Lisbona u l-anijiet, il-ġlida kontra l-faqar huwa wieħed minn dawn l-anijiet u l-Parlament Ewropew jixtieq jara il-ġlida kontra l-faqar u li nejnu l-pajjiż li qed jiżviluppaw nizla fil-mandat tal-IB. Madame Goulard on behalf of... Signora Goulard fissem l Oui, merci, monsieur. Grazie, Sur President. Lodwa tajba, Sur President tal-Bank Ewropew l-Investimenti, rrit nisħaq fuq punt għalix meta ħna bdejna laħmu fuq dan il-rapport kienet diġa ċara li kien hemm bżonn ta' investiment fuq meta ta' żmien twila minħabba li dak eh, kien ġara fl-Unjoni Ewropea l-kriżi u rietna illi aħna konna qed naraw sal-ponta ta' mniħirna għalhekk hemm bżonn ta' investiment fuq meta ta' żmien twila u l-Bank Ewropea l-Investiment għandu rwol importanti f'dan ir-rigward dak kollu li ġara f'dan l-aħħar pereżempju dak li ġara fil-Mediterran fil-din il-kuxjenza li tqajmet issa fuq il-diffikultajiet fl għażla tal-enerġija ħedġek fil-ħedġiġkom fil-xol koma li xawnek għaw deputati fil-parlament li jaqblu ma xol intom edin tamlu naħseb li huwa importanti u koll li fil-moment meta aħna zidna il-supervizjoni ta' ċerti eh, istituzzjonijiet irrikolli najt illi jina naqbel mal-project bonds u ħafna dejat li eh, ġew varati dan l-aħħar nix nifissaw wis fuq il-PPEs minna ma nkunu nafu kif dawn huma formati u naraw xi spess se jkun hemm għal minna ħallas it-taxxi dan jista' jkun iva għodda importanti imma hemm fondi li fl-Ewropa twaqfu fl-Ewropa bħal pereżempju l-Fond Marguerite u eh, iktar investiment għal daqstant fuq meda ta' żmien twila u illi jippermettuna li nagħmlu dak li rridu nagħmlu flimkien Aħna kom u nixtiequ wkoll li dan dakollu kollu li ġara dan l-aħħar iwassalna biex naħsbu iktar fil-bot u iktar fil-wisa. Grazzi, Sur President. Merci beaucoup, Madame Goulard. Our next speaker is Monsieur. Grazzi, Sur Kanfan al grupp tal-ħodor. Sur Kommissarju, Sur President tal-Bank Europeo għall-Investiment, Lodwa Tajba. Tafu li l-grupp tal-ħodor tradizzjonalment għandu għal-qalbu ħafna l-Bank Ewropew l-Investiment għaliex għalina dan huwa strument ta' politika pubblika li huwa rilevanti ħafna u għaliex għandna l-banka l-qalbna illi aħna nistennew ħafna minn għandu. It-tnejn iż-żewġ affarijiet marru fit il-viżjoni tagħna tal-EBI u għalli dinja bank essenzjali li xanda ovvjament eh, ċertu dmirijiet li kollom il-banek, kif għalet il-kollega tijaj, per eżempju, irridu nintegraw forsi eh, limitazzjonijiet u restrizzjonijiet oħrajn, pero fl-istess ħin hija huwa bank maqtuħa rasu għalix hija temmek biex jagħmel dak li l-banek l-oħra ma jagħmlux. Jiġifieri biex jaddottaw jaddotta regoli li morru lil lin minn dak li jista' jagħmel waħdu s-settur privat. Rrid nisħaq fuq xi punti li jidher li li li bi li IB tista' tagħmel iktar. L-ewwel il-tax havens. Din hija ġlieda importanti ħafna għalina manki għal maġġoranza kbira hawnhekk f'dan il-Parlament il-kriżi u rrid illi kien hemm wis eh, affarijiet li ma kienux ċari f'dawn it-tax havens u li propju wassal għal vulnerabilità tal-ekonomiji tagħna u tas-sistema finanzjarja tagħna aħna fil-Parlament irridu nappoġġaw l-idea li hemm bżonn ta' iktar trasparenza, trasparenza fuq is-self li inti tagħtu lil kumpaniji illi jgħaddu u jaħdmu fit-tax havens. Naħseb illi dawn it-tax havens irridu neħelsu minnhom darba għal dejjem. Eh, element politiku f'dan kollu għaliex jekk intom propju eh, tiġġieldu għall-Ewropa, jekk intom tiġġieldu tas-sew, għandkom tiġġieldu illi ukoll kontra tax havens. Aħna rridu morru l lin minn dan kollu nixtiequ illi jkun hemm kondizzjoni li ta' fuq il-self illi tagħmel li e IB u illi toqgħodu attenti wkoll eh, fuq il- dawk il-kumpaniji li jaħdmu fil-tax havens ikunu fuq il-lista is-sewda tal-OECD Mbagħad hemm il-kwistjoni tal kontrollu u governanza fil-vigulara da kif semmita din naħseb illi rridu nwessaw l-għażla il-sens ta' responsabilità kollettiva sabiex l-għażla tal-proġetti illi jonfqu il-flus tal-ċittadini tagħna jintazlu iktar bil aqal Mbagħad punt ieħor il-miżura tal-benefiċċji ta' dak li intom tamlu, intom ovvjament għandkom kejl finanzjarju għalix intom bank, għal daqstant intom u koll għandkom eh, xtitilfu jew xtirbħu. Pero barra minnek, eh, għandkom tfittxu benefiċi oħrajn f'dak li huma koezjoni soċjali ġlida kontra l-faqar, benefiċi ambientali, u um naħseb li intom tistaw tamlu iktar progress fil-reporting bil-mod kif dawn il-benefiċċji li mhumiex finanzjarji li huma fil-qalba tal-azzjoni li intom tagħmlu tal-leġittimità tagħkom. Ma dawn iż-żewġ tipi ta' benefiċċji m'għandhomx imorru wieħed kontra l-ieħor imma ma rridux biss nifqu biex nikkalkolaw nkejlu il-benefiċċji finanzjarju. Bat fuq il-bidla fil-klima huwa miktub fir-rapport illi intom għandkom taħdmu biex tilħu l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea u koll wieħed minnhom huwa li naqsu bi 80% eh, sal-2050 il-gassijiet perfetta serra. Għawnek, il-President jinterrompi il-kellim. Thank you. We have a blue card by... Anna blue card fisa Mr. Dartmouth. Inti les li taċċetta il-blue card u twieġeb il-mistoqsija? Sir Canfin. Inti ikkonsidrajt li l-użu tal EIB bħala strumenta politika pubblika li inti u l-partit tijak ta' tinvukaw hemm spejjeż diretti finanzjarji għal min qed taħallas taxxa fl-Unjoni Ewropea, speċjalment għal l-Ingliżi. Inti kkunsidrajta din il-ħaġa? Have you, Mr. Confirm? Yeah, ma réponse sera très... Iva, sempliċi risposta tiegħek Naħseb l-EIB swit ħafna sewa ħafna inqas lil minħala 16 fir Unit mill dawk pajjiżi oħrajn. Demmek propju biex eh, tħares l-interessi ta' ċittadini tagħna u naħseb li dan il-bank huwa kapaċi jagħmel dan iktar minn ħafna banek oħrajn. Grazzi tas-sessa Sinjora Swinburne fisem l-ICR. Grazzi ta' sessu il-President, il-Parlament għatta ħafna ħin din il-Kamra biex jara kif l-autoritajt ta' supervizjoni kunu ktar trasparenti u responsabli u responsabli għal dak li għamlu, aħna ridna namlu miżuri li jiġu skrutinat minn dal-Parlament, pero sa' din is-sena ta' responsabilità wara l-kriżi finanzjarja saret tibdilu kol bil-trattat tal-Lisbona rridu namlu iktar skrutinju u studju tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea bl-inklużjoni tal-EIB. Meta nqisu r-rwol ċentrali tal-EIB, meta jiġu biex jiffinanzjaw l-istrateġiji tal-Unjoni tal-Istati membri u attivitajiet barra l-pajjiżi, irridu naraw li dawn l-attivitajiet ikunu ġejjin u ħerġin mod responsabbli. L-attivitajiet tas self iridu jiġu evalwati bl-istess mod kif aħna nagħmlu fil-banek kommerċjali tagħna, jridu jkunu soġġetti għal stress testing u l-attivitajiet kollha finanzjarji jridu jibqgħu fuq il-balance sheet. Meta jkun hemm riskju aħna rridu nagħmlu sanzjonijiet ta' limiti ta' riskju kif ukoll kull default. Ġifieri min ħalla 16 tiħallas darb'oħra, ġifieri il-Parlament irid jar ikollu rwol jagħmel monitoraġġ tal-attivitajiet tal-IB kif ukoll hekk kif ir-wallet jiżdied meta jiżviluppaw strumenti finanzjarji oħra. Grazzi. Thank you, Madam Swinburne. Now, Herr Klute on behalf of GUE. Peter Herr. Grazzi, Sir Herr Klute, fissem il-GUE. Grazzi. Commissario. Signori, xogħol tal-IIB u li nużaw finanzjament fuq żmien twil investiment sabiex nippromovu l-għanijiet tal-EU. l-IIB e marbut mal-valuri tal-Unjoni Ewropea fuq soċjali, trasparenza u standard għolin u ekonomija sostenibbli. Ħolqin ta' xogħol. NGOs li trattaw dil kwistjoni din dawn il-proġetti jgħidulna li standards ma jżammewx hemm ħafna trasparenza li jkritikaw l-NGOs fuq il-mod kif jtiġu monitorat il-loans matwar id-dinja u kif il-fondi tal-IB jiġu rapportati. X'qed jagħmel l-IB e hawnhekk? Hemm talbiet plawżibbli lill-IB huma jixtiequ l-IB e jkunu iktar trasparenti dwar kif jużaw il-fondi tagħhom u dwar il-kriterji ta' effiċenza illi huma jistabilixxu mod kif jistabilixxu trasparenza tkun illi jippubblikaw informazzjoni finanzjarja illi qegħdin jiġu monitorati u evalwati qabel ma jiġu approvati, speċjalment proġetti ta' pajjiżi terzi li jrid ikollhom evalwazzjonijiet sostenibbli minn qabel. Imma dan mhux biss problema ta' trasparenza, ma anke ta' monitoraġġ ta' standards tal-Unjoni Ewropea meta niġu għal xiri pubbliku u l-ambjent. Dawn is-standards ukoll irridu jitħarsu anki fil-operazzjonijiet kollha tal-AIB. U prodotti li ma jintużawx mela jridu la jridu jinataw l-appoġġ meħtieġ rigward il professja tal-enerġija. Din għad mill-għanijiet tal-EIB, wara l-dizastru ta' Fukushima, aħna rridu nħaffu l-pass meta niġu għal produzzjoni ta' enerġija ħilsa mill-CO2 kif ukoll l-enerġija nukleari. U dawn rridu jkunu ta' priorità li ħafna lina. Għanna blue card mis Hans Peter Martin. Inti lest li taċċettati? Sir Martin. Il-President tal-EIB spiega li jrid li EIB jisiru qawwa fil-tilet dinja li jixbaħ iċ-Ċina. Tista' tkun iktar speċifiku dwar x'taħseb inti din dar din l-idea? fejn għandek seta li qed jew tiġilet kontra ċ-Ċina jew kienet tikkomplementa dak li jagħtu għamel iċ-Ċina għal dak li għandix qasam l-attivitajiet tal ib Mela jiena nħoss. Naħseb li ma sawx nislu ħafna dettal għax m'għandix ħafna ħin, mekk ħafna rapporti ħan pubblikajna. U naħseb illi Irridu nħarsu lejn dawn il-pajjiżi azjatiċi biex naraw kif l-għajnuna tal-iżvilupp qed tiġi appoġġjata mill IBM, punti ta' kritika. Jiena nista' ntikom dan ir-rapporti ma ma nistax noqgħod nidħol fil-qaqata hawnhekk din is-sala. Grazzi issa fisem il-Berta Demokrazija il-Sur Blum. Iva, jiena hawnhekk qed nitkellem Uddimkom biex forsi nitkellem xi affarijiet li jista' jkunu tajnuna jiena minn 35 sena bħala Um, bankier f'investimenti um, um, u u konna ti pariri f'dan rigward u l-bqija qatt ma bank eh, falt dan ir-rigward, però issa iktar qed iġaluni nixtri dawn il-banek folots mhmm, meta qegħda fl-Unjoni Ewropea kif barranin mhux biss eh, tal-Renju Unit Eh, ma milli milli qatt milli qatt f'ħajti u f'ħamil aħar aħħar minn tħallas eh, tibati jekk kienet qed ninvesti barra minn Malta jina, eh, barra mill-pajjiż jiena rrid nuża sistema li nista' naf dan nista' norbot fuqha mhux bank illi jiena rrid bank tal-Mickey Mouse jina qed nsejħulu hekk għax inti kol ma għattajt kif qed investi l-flus biex biddel il-temp. Il-temp għadmu ma jimbiddilx għal 50 jew 60 sena. Ġvijal fej ħatuża dal-flejjes biex tbiddel il-temp. Jiena maċ ninvesti fil-bank tijak u laqas ma jistu jgħamlu il ċittadini tal-Renju Unit u naħseb illi għanamlu tajab illi ninjaraw dawn il-personi kolla li maddomx jamlu li għoddu jaqirdu għal xej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 intużat il-fiduċa tal-investaturi dawn is-snin, wieħed irid jiġbed ċertu paraguni. ħafna qsma li l president Verhofstadt tkellem dwaru illi ħarsu lejn id-dinja illi lejn minn xtutna. Nħarsu lejn iċ-Ċina per eżempju, kumpaniji bħal daw. F'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw din jibnu l-pontijiet madwar id-dinja u tiġi jiksbu influenza kbira. U għonek l-Unjoni Ewropea fej edha. Suppost ma tagħmel l-istess ħaġa? Nawar l-SMEs, banek tradizzjonali li huma li ġew imwarba li u li għatal mistħija. Għanna mżonna mġaħġa dwar Un batu kol Ridinu bħaxa rigward il-diżastru nukleari. Grazzi, Sur President. Wara dak li għadni kemm smajt illi l assumma denji ta' din il-Kamra jkolli ngħid li għal-maġġoranza fosna l-azzjoni tal-BI hija pożittiva ħafna il-bidliet illi ġa fit-trattat tal izbonijatu marġni ta' azzjoni ġodda illi jistaw jtejbunna l-effiċjenza tagħna u konna soluzzjonijiet għal kriżi madwar id-dinja. Il-Bank Ewropew għall investimenti jagħti appoġġ reali lill smis u kontribut determinanti għal dak li hija politika ta', eh, ta konverġenza tal-Unjoni Ewropea l-attività tagħha titkompla u anzi imkabra u mwessa l-intervent tal-EIB rrit ikun eh, indirizzat fil-investiment strateġiku fl-Ewropa u għalhekk jiena rrid ngħid li nappoġġa lil dawk il ħadu inizjattivi biex ittejbu il-finanzjament fuq meta ta' żmien twila bħal pereżempju il-kas il-banek tad-depożitu, eccetera il-regolamentazzjoni tal-banek eh, kif huma illum ma jifavorixxux il-possibilità ta' investiment fuq medda ta' żmien twil, anzi eh, jikkundannaw il dawk illi jasbu eh, dan il-mod bżonn ta' bidliet mill qih mhux adattamenti biss il-finanzjament fuq meta ta' żmien twila huwa indispensabbli biex noħolqu ehm, xefaq ġdid għall-Ewropa barra mill-Unjoni Ewropea għandek raġun li tajt li l-EIB jrid jixpruna inizjattivi eh, f'mod partikolari għall finanzjament ta' pajjiżi fil-Mediterran fil-kuntest ta' taħwit li qed jolqot ħafna minn dawn il-pajjiżi f'dak ir-reġjun il-, il li għajbiet it-tamel investiment illi huwa li huwa immirat u danna ukoll fil-kuntest tal-Unjoni għall mediterranu jkontribwixxu wkoll għall istabilizzazzjoni demokratika ta' dawn il-pajjiżi li eh, ma nafux meta se ssir għal daqstant aħna eh, nitolbuk illi tkun disponibli jekk l-Unjoni Ewropea tagħmel it-talba u nittamel l-Unjoni Ewropea tasal biex tagħmel it-talba. Presedo, it's our next speaker. Signor Presidente. Sur Sanchez Presedo, Sur President, President fil konsil Komissarju, nixtieq ingrazzja Sur Kuta xa rapport eċċellenti tiegħu li jajbi irrid jagħmel aħjar u aktar. U hemm ħafna eh, faċilitazzjoni tal-proġetti ehm, tal-ekonomija ma' miktar responsabiltajiet issa minħabba l-kriżi. Il-kriżi eh, rat eh, aċċess diffiċli sal-kreditu, u hemm iktar bżonn għal orjentament miġdid tal-ekonomiji tagħna. U li jaqdi rwol kruċjali. Biex dan ikun jibqa bil-flus fidejh u ma jfallix dan irid ikun jista jikompli jaħdem u investi f'proġetti mhux se jkun jista' finanzja ruħu għaliex l-IIB il-banki tal-investiment, tal-investiment ma jkunux jistgħu jisibu eh, l-flejjes inkella biex jikomplu għaddejjin. L-azzjoni kella titsaħħa f-96% kunem u koċ 73% zida fil-effiċenzi tal-ġlida kontra bidla fil-klima, pero fadlinna u rridu konna finanzjament fuq żmien twil għall għannijiet strategiċi u hemm inqas din disponibilità ta' dan it-tip ta' finanzi għalhekk huwa importanti li nipromovu l-Eurobonds u nħarsu l instrumenti ġodda u sviluppi ġodda fil-financial engineering u li konna pjattaforma ma' istituzzjoni oħrajn eh, finanzjarji u dan irrid jimxi jitfit ma eh, tatib fil-gvernanza tagħkom u l-mandat tiegħek. Ġifieri inti kollok tkun pont qawwi u tot bejn istituzzjonijiet u investimenti fl-Ewropa. Grazzi is-sur Els. Suċer, aħna nasbu rappresentanti tal-Iran Unit nasbu li għanna nkun fl-Unjoni Ewropea u nejnu unbidluwa sur Blum ma jiprezentax il-Nistarren Unit da mandom rappresentanti fil-House of Commons u laqas mandom rappresentanti musa jkollom rappresentanti fil-ġejni qarib. Jiena dan id-battitu rigward il-politika pragmatika biex naraw kif ħajkollna valur l flusna f'ċittadini ċittadini u rizorsi skarsi nifraħ li għarbi għaxxol li għamlu biex jitejja per kredibilità tal-istituzzjoni. Jiena nitkellem dwar il kustjoni tal-project bonds. Meta il-proġett jaħt tal bġunju intom ħatatu dokument ħiles apparti dak tal-Kommissjoni, ħalli miskun lok tista' daħal l-idea tiegħi u dawn kollu ħanaqdu meta jkunu qegħdin tħejju perspettiva multinwali finanzjarja, jew dawn il-fondi ser jkunu project bonds li huma ħajntużaw il-barra mill-Unjoni u inkella ħajhuma titli li ħajntużaw għal anijiet ta' trasport u offertu ħil pasma ma' semma kummissarju u l-iktar ħaġa wkoll importanti. Aħna ħajkollna tfaddi fil-fondi strutturali u dawk ta' koezjoni. Ek kif et inti qed provdi struttura għal infrastruttura eh, u pjanijiet tal-infrastruttura ġenu importanti għal dak li huwa il-prospettiva finanzjarja għal 2020. Signor Morganti, prego. Mr. Morganti. Sur President, membri onorevoli. Il-rapport fuq l-IAB jitfafdaw l-ħafna punti importanti. Nibdew minn importanza nikkonċentraw l-isforzi tagħna għall-aċċess aħjar għall-kreditu għall-SMEs. Lat pozittiv il-project bonds illi ħana naħseb li huwa importanti għal xi jkun hemm tkabbir fi settur strateġiku bħal infrastruttura Pero jina mprotost imħasseb rigward dik il-lat estern tal-EIB għaliex hemmhekk qed jitolbu iktar rizorsi kemm finanzjar kif ukoll umani. U l-2009 tal-EIB hemmhekk jitkellem dwar eh, fejn marru dan is-self u b'diżappunt qed naraw li Turkija jgħamil parti ta' dan xi terz mill-flejjes li tiġi konċessi lejhom mill-EU u dan eh, huwa ftit iktar minn kwart ta' dak li għajnitina tal-Italja li huwa li huwa azzjoni żbif li IB. U jiena naħseb illi assurda li għadin ħaġa sproporzjonata li tikkonċessi dawn risorsi kbar l-pajis bħal Turkija li l-barra mill-Unjoni Ewropea u li jiena naħseb illi dan ma jistax jibqa' sejjerek. Grazie, signor Morganti. Now I give the floor to Mr. Stojanov. Благодаря, господин председателю. Първо бих искал да кажа, че рядко в този парламент може да се види толкова... Grazie, President. Nishtiq najt illi fil-parlament ma tantx rajna rajna rapporti pal daw daqshekk ċari tajbin. Il-wol tal-IB fl-Ewropa hija importanti ferm, mhux dubju ta' dan. Imma nixtieq illi nagħmlu ċertu rapporti, rimarki fuq ir-rapporti. Dak li smajt ukoll il-hawnhekk illum. Jiena nixinajt li jina naqbel mal-politika tal-EIB u b'nejnu l-SMEs. U naħseb importanti U importanti iktar mill-li nġidu bidla fil-klima, l-bank irdi jiffoka s-forsi tijaw fil-qasam tal-SMEs iktar mill-li jagħmel il-żvilupp tal-teknoloġija ħadra. Ovvjament din it-teknoloġija tista' tkun importanti u utli għall-SMEs, ma mhijiex priorità. Meta nitkellmu dwar l-Ewropa, u politika oħra, jina naqbel ma dak li intqal mitxer tal-Komitat Budgetarju rigward il- l-autorità ġdida bankarja. Imma jina mħasab għaxir għanna naħseb irrid konna kontroll parlamentarju fuq l-investimenti ta' l barra mill-Unjoni Ewropea ma rridux nistennew li pajjiżi esternim tal-Unjoni Ewropea jirċievu iktar pajjiż. Jiena naqbel ma' Sur Kozzela l-Bank tal-IB dejjem kellu rwol importanti fi żvilupp tal-Unjoni. Ir-rwol, l-azzjoni dawn jirriżultaw ħafna iktar fundamentali fi żmien ta' kriżi bħalma din li għandna qoddimna il riformi li għanna bħalissa f'kampu ta' governance ekonomika dwar l-effetti tal-krizi jistaw jwasslu għal iktar investimenti minnaħat tal-istati u din huma importanti għall-Unjoni kollha kemm hi. Um, u per esempio trasport u l linji ferroviarja jina naqbel li għanna bżon nerġaw natu ħerġdit l project bonds li għall obbligu għal proġett li għandu hija soluzzjoni sajba ħafna dwar li jottja tal-kreditu u li fl-istessin nkunu sostenibli għax l-Ewropa teħdiġu din biex tkun miktar modernizzata u tistaħħaħ is-suq intern il-bija il-IB hawnhekk eh, hija fundamentali pa' istituzzjoni u li tibqa' tinsaħħa. Eh, Jiena bel dak li tisir favur l-SMEs u l-xogħol tal-bank ta' investiment ċentrali tikun imirat lejn dan imma però kien hemm xi kritika li ħarġet mill-attività tal-banek. Mal partikolari nixtieq ngħidlek li ħafna drabi ħafna SMEs ma jistgħux ikollhom jieħdu benefiċċju minn dawn l-investimenti għax dawn il-proġetti jeħtieġu riżorsi u strutturi u dan ixekkilhom li xekil dawn l smes li kun jistaw jihdu sem. ħagġoħra li għandax xtaqsam u kol ma l-iskadenzi tal-proċedura. ħafna drabi dawn huma skabrużi, burokratiċi u m'għandux jaqsmu ma jkunu jaqsmu ma l-ħtiġijiet tas-settur. Jiena ma nistax nisħaq kemm importanti dan is-settur għal niġsa ta' soċjetali tagħna u għalhekk Aħna rridu nkopplu naħdmu fuq l-SMEs biex nieħdu l-aħjar minn din is-sitwazzjoni. Li IB jista' u għandu jaqdi rwol importanti fil-ġestjoni tal-investiment eh, madwar il mediterranu u rridu wkoll jaħsbu fl-emerġenza u fuq pjan fuq żmien twil biex l-għajnuniet u investimenti u f'posthom f'waqthom u eh, fil-sem il-demokrazija u il- taħt il-suq soċjali demokratiku. Grazzi tassew, issa Sur Lidwiksen. Kieġbok. Grazzi tassew, Sur President, xe nisħaq fuq żewġ punti prinċipali f'dan ir-rapport. L-ewwel nett il-Bank ta' Investiment Ewropew għandu rwol ċentrali fl-Istrateġija Ewropea tal-Unjoni Ewropea għal-2020. Dan ifisser li jrid ikollna investiment f'teknoloġija nadifa biex l-ekonomija Ewropea tkun sostenibli u moderna rridu ninvestu fuq it-trasport, fil-ferroviju, fil-portijiet. Irridu għom ikunu marbuta man netwerk tal-toroq u dan irrid ikun hemm ħolo importanti ta' trasportazzjoni. Il-Bank ta' Investiment Ewropew irid ikun aktar attiv f'dan il-qassam u biex dan is-saħħa għandna bżonn mentalità ġdida meta niġu għal soluzzjoniet finanzjari ġodda, il-Project Bonds Ewropew ma pass pozittiv il-qoddim, pero dawn iridu jiġu komplementati baktar alternativi finanzjari ġodda. Fuq kollox jiena nemmen li aħna rridu nkunu kapaċi niżviluppaw modelli fejn il- livelli lokali, reġjonali u nazzjonali staw jikoperaw b'mod aktar produttiv. Li e IB u koll għanda rwol importanti ħafna fil-politika ta' zvilup Ewropea u hemm ukoll lokal aktar titjib, irid ikun hemm aktar trasparenza, irid ikun hemm aktar involviment li ġej mill- mill-qih minn isfel u għalhekk irid ikun hemm ukoll għanijiet trasversali fil-iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni Ewropea, l-ġlida kontra l-klima, il-bidla fil-klima kontra l-faqar, dawn ma kwistjonijiet li li ib irid iħu iżomm f'moħħu meta jiġi biex jieħu deċiżjonijiet. Issa dan ir-round għandna Sur Stevenson. Grazzi tas Sur President li IB qed tipprovdi madwar biljun euro l-kostruzzjoni ta' bini ta' turbini tal- tarriħ fil-Renju Unit. Dawn jidħlu tajjeb eh, fil-strateġija kontra l ġilida ta' tibdil tal-klima, però il-kriterji tal- tmexxija tal-finanzjament irid ikun hemm aktar trasparenza, speċjalment jkun hemm eżaminazzjoni u diligenza ta' dawn il-proġetti. 6 biljun euro ingħataw għall-iżviluppi tal-agrikoltura skont il dak li għal in Mejxtet pero aħna qed ikollna applikazzjonijiet mill-gvernijiet mingħajr ma jkun hemm osservazzjoni biżejjed. Kumpaniji fir-Renju Unit qed jgħidu li t-turbini tal-riħ ġew jiema madwar 30% tal-finanzjament. Però s-sena li għaddit kienet biss taħt il-21% u it-talba ta' għall-elettriku edha dem tiżdied dawn mhumiex fattibbli b'mod ekonomiku se jirdupjaw jew jirtriplaw il-prezzijiet tal-elettriku għall-konsumaturi fil-waqt li ifallu milli jaqtaw il-karbonju fl-ajru. Dan huwa skandlu u li għajbi għandu jiqa fi finanza jgħat il-filus l-enerġija tal-rieħ. Grazzi ta' Sur Stevenson, Issa il-proċedura taħt il-kedġdija jenix qed nara il-Sinjura McGuinness li tixtieq titkellem. Kjoġbok. Grazie s sur President, nixtieq nirringrazzja l-Sur Ellis għal l-osservazzjonijiet tiegħu dak li għandu x'jaqsam mal-kummenti li saru mis-Sur Bloom u nixtieq li lill kollegi tiegħi ta' Renjuniet li jekk huma jixtiequ jagħmlu punt jew ikollhom nuqqas taqbil ma' kollega m'għandhom bżonn jinsultawna sabiex eh, jagħmlu punt ma' diskribaw Eh, diskrivewna bħala tal-partit ħodor jew inkella verament nisal qegħdin id-dar disprati. Però il-punt sostantiv tiegħi rigward il-Bank ta' Investiment Ewropew u li l-Irlanda benefikat għal finanzjament tal-SMEs, però forsi il-President jixtieq jikkommenta jew oħrajn jikkommentaw dwar kemm u aċċessibbli dan il-finanzjament għax isiru aħbarijiet l-SMEs huma entużjasti Però mbagħad meta jmorru biex ifittxu dan din il-linja ta' kreditu verament isbu diffiċli biex jaċċessaw dan il-flus. Għalhekk jiena naħseb li dinja kwistjoni ta' importanza pratika l sms u nixtieq tweġiba għal dan ukoll grazzi. Grazzi ta' Sr. McGuinness. Is-sur eh, Paxka jogħġbok. Grazzi tassew, sur President. Komissarju, President tal-Bank Investiment Ewropew li IB ġi sabiex jappoġġa l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea, pero fiħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll barra, il-banki finanzja ruħu billi jissellef il-flus u billi jati il-self eh, jati il-self lil-pajizi u fit-tmim tal-2009 kien hemm madwar 19 biljun euro li jingħataw f'self u ovvjament dan huwa ħafna flus hawnhekk Aħna rridu nkunu nafu dwar ir-riski li jimxu id fit ma dawn is-self li jingħata u aħna nixtieq nkunu nafu aktar ukoll dwar dak li jiġri fuq l-interess tal-self. U xinu ma l-effetti l-konsegwenzi fuq il-budget Ewropew, anki fuq il-mizzati tal-budget u għalek li IB għand responsabiltajiet lejn il-parlament, l-orti tal-auditori u l-olaf. U kienem u kol klim biex insaxħu supervizjoni tal-bank sabiex bekk inkun nistaw nikkontrollaw li regoli qegħdin e- e- qed ikun hemm regolamenti u regoli n-nies qed iżommu magħhom. U aħna nirrakkomandaw għalhekk il l-Kummissjoni tressaq proposti marbuta ma' aktar supervizjoni ta' dan il-bank. Grazzi. Issa nixtieq nagħti l-kelma lis-Sinjor Bawzesku. Grazie. Grazie, Signora President. Jena u koll nishtiq nifraħ il-Sur Kotax għal-rapport eccellenti. Il-xol tal-Bank Europea l-Investimenti tkun iktar immirata u orjentata lejn riżultati konkreti. Il-bank għandu jassoċaruħu ma' intermedjarji finanzjarji li huma trasparenti u responsabli Aħna għanna bżon ta' zieda fl-investiment fuq meta ta' żmien twila dan mod strateġiku għanna naħdmu l-mod partikolari fuq l-infrastruttura l-kozjoni Ewropea l-accent li l-bank jixtieq ippoġġi fuq l-SMEs reġuni ta' konverġenza u azzjoni favur il-bidla fil-klima. Issa fil rigward ta' self li IB għandha jkollha politika ta' informazzjoni permezz ta' sit tal-internet tagħha u tisħaq fuq il-ħlasijiet li jsiru l-reġuni illi ikunu benefikaw minnhom. Prego. Sur Panzan, kħeġbu. Grazzi ta' sew, Sur President, u dim din il-krizi ekonomika u dim din il-krizi tal-Mediterran u din din krizi kriżi enerġetika u l-Ġappun u n-nuklear jena naħseb li il-Bank ta' Investiment Ewropew din il-ferra operattiva ta' din il-politika għanda ħidma u rwol importanti ħafna. Jiena naħseb li jemmek għandkom taġġixxu fiħdan l-Unjoni Ewropea u kif ukoll barra l-Unjoni Ewropea u llum għandna l-Mediterran għad dispożizzjoni tagħna għandna pjan importanti li irrid iniet xaġa ġdida f'dan il-żmien li ġej permezz tal ma mekkanizmi, mekkanizmi finanzjarji ġodda, anzi, aħna hawnhekk qegħdin ngħidu u nirrepetu kemm il-darba fuq il-project bonds. Għajdilna xi ħaġa oħra dwar iż-żminijiet il-mit kif kif ħanimplementawhom daw il-project bonds. U Sur President, x'ġara f'dak il-fond li intlaħaq li, kien ġi imnija ċifti tax ilu iż-żmien huwa fundamentali bħalissa, għajdinna xi ħaġa dwar dan il-prinċipju barra Margaret u kol bihom dawn. Anki izmin ta' implementazzjoni, rridu nkunu nafu aktar informazzjoni dwar dan. Eh, our next speaker will be Mr. Rubik's. Mr. Rubik, kieġbok. Grazzi tassew sur President. Jiena nemmen li l-rapport li tressa minn li ib għal 2009 u aċċettabli aħna meta nitkellmu dwar il-futur, pero, Naqbel ma daw kolla kważi li tkellmu lum, nemmen li hemm post tal-aktar kontemplazzjoni strateġika rigward l-investiment fil medatwila twila ta' żmien mingħajr ma niskludu wkoll is-sussidji il- Rizorsi li tħallsu fil-kapital tal-bank għandhom jiġu amministrati u jiffukaw l-aktar attenzjoni għal proġetti li ma jġibux ritorn immedjat, pero ma jaħdmu fuq meda twila ta' żmien. Irid ikun hemm ukoll skemi ta' garanzija mtejba dan il-budget tal-Unjoni Ewropea irrid ikun hemm konsorzjum finanzjarji li jaħdmu fl-imkien mal-istituzzjonijiet pubbliċi sħubija privata u pubblika u din it-tejjeb il-kwalità tal-attivitajiet tal-bank. Grazzi. Et nara li s-sur Matula jixtieq jitkellem kieġbok. Grazzi, Sur President. Lodwa tajba sur kommissarju li jekk aħna nikkonċentraw l-investimenti tal-EIB għall-SMEs u reġjuni ta' konverġenza u favur il-klima huma tweġbiet illi se jgħinu lil dak ir reġjuni l-iktar mill-quta mill-kriżi. Self obbligatorju investiment tal proġetti strutturali se jkollhom effett multiplikatur qawwi u eh, kif kontet najt ir-reġuni illi għandhom eh, jihdu ftit mill-fondi komunitarji għandhom ikunu l-ewwel li gawdu minn dawn il-selfu finanzjamenti rridu niżviluppaw il-mikrokreditu sabiex nistimulaw it-kabbir ekonomiku u l-impjeg. Bl-istess mod, bżonn li nappoġġaw iktar investiment sostenibbli fir reġuni urbani Il-programmi bħal Jeremy u Jasper kellhom valur miżjut reali rridu nidentifikaw prodotti finanzjarji ġodda li kunnu innovativi u nalaq billi nifraħ is-surku ta' xar rapport eċċellenti tiegħu. Grazzi. Barsanik aw letzter Redner in diese Runde is Herr Kuhn. Peter Herr Kuhn. Issa is-Sur Kuhn l-ħar kellim. Grazzi tas Sur President. Grazzi Sur President Majstad, dan huwa dibattitu ferm importanti għall-ekonomiji tal-Istati Membri tagħna. Fil-fatt jidher ċar li l-Istati Membri taħlita b'saħħita ta' kumpaniji tajbin u SMEs huma dawk li irnexxilhom jelbu l-kriżi jekk inħarsu lejn in ġermanja 70% tal-ekonomija tagħna hija magħmula mill-SMEs u ta' bilħa huma Irnexxilhom ikollhom taħriġ u impjieg disponibbli u dan huwa messaġġ li jrid jgħaddi fih dan il-banek. Dan huwa l-aħjar mod kif nistgħu ninvestu. Għandna bżonn investiment u faċilitajiet ta' investiment tal smes U affermi importanti jekk aħna irridu nerġgħu nqumu fuq saqajna fuq l-ekonomiji tagħna kompetittivi kontra l-Amerikani u il- l-Azja ta' xlok. Din hija l-idea tal-Bank ta Ewropew ta' Investimenti hija sinifikattiva, però tridu tkunu effettivi u tħallu l-effetti u l-impatt tagħkom. Jekk aħna rrid ikollna aktar tkabbir noħorġu minn din il-kriżi. Grazzi tassew. Grazzi tassew Sur Kun. Kulħadd dawk li jishtaq u jitkellmu kollha tkellmu għalhekk nagħti il-kelma lura lill kummissarju Sefcovic biex jalaq dan id-dibattitu u jwieġeb għal numru ta' jagħti reazzjoni tiegħu l-delegati. Sur President, membri onorevoli, waħda mill-kwistjonijiet tal-supervizjoni li għamilna nixin assikurakom l-Kummissjoni qiegħda tagħmel supervizjoni regolatorja u għalhekk ta' bilħa hemm ħtieġa għal supervizjoni biex nassikuraw li il-credit standing tal-EIB jiġi imħares. Din in-natura supranazzjonali tal-EIB u il-dispożizzjoni statutatorji tal-EIB jiformaw parti mit-trattat għandhom jittieħdu konsiderazzjoni. Il-EIB reċentament ħadet passi konkreti biex tindirizza situazzjoni b'mod partikolari il-tisħiħ tal-Kumitat ta' Auditing li edha tagħmel kontrolli tal-banek u minħabba l-fatt li l-EIB inatat din il-possibilità jrid ikollha wkoll rapportat irridu jsiru riporti rigward l-EIB u l-ECB wkoll. L-autoritajt bankari tal icb ma jistgħux jassikuraw is superviżjoni regolatorja ta' l-EIB, però ovvjament ma ninjurawx il-fat li li IB forsi tkun tista' ssib xi tip ieħor ta' arranġamenti għabbażi ta' approċ volontarju permezz ta' li ib ma' entitajiet oħra. Jekk aħna niġu għal kooperazzjoni u rwol tal-Kummissjoni fih dan il-kooperazzjoni ma' Li ib hawnhekk nixnu li l kummissjoni diġà għandha rwol sinifikattiv fil-governanza tal-IB billi twassal tagħti opinjoni fuq il-law, fuq self, fuq il-rizorsi u fuq il-fat li kollha post fuq il-bord ta' li IB u nista' ninformakom il-kooperazzjoni fejn dan il-kummissjoni hija eċċellenti. U jekk aħna niġu għas-supervizjoni tal- programmi estern tal-Unjoni Ewropea u discharge procedures barra l-attivitajiet tal-IB taħt l-responsabilità tal-von tal-Svilupp ta' Ewropew ġifri faċilitajiet investiment tal-ACP li jisiru taħt il-regolamenti finanzjari tal if e dawn u kol jisiru fl li rizorti tal-IB li mumiex soġġetti għal discharge normali ta' din il-proċedura u mbagħad l-aħħar sentenza Nixtieq inweġġeb is-Sinjura Hubner naqblu ma talbiet għal li nwessaw il-potenzjal tal-IB billi niftħu leverages ġodda biex nżidu il-potenzjal biex nofru il-flus, il-kreditu, speċjalment l-SMI, e, speċjalment dan iż-żmien ta' wara il-kriżi u pressjonijiet fuq il-kreditu U għalhekk aħna wkoll rridu nħarsu li approċċi ġodda kif nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol. U nixtieq nfakkar li l-regolaturi finanzjarja li dawn l-aħħar ġew modifikati biex jarfu it-talba għal strumenti innovattivi u aħna palissa diġà qegħdin nużaw dan programmi oħra li huma orjentati biex jiffinanzjaw ir-riċerka u l-innovazzjoni u jiena nisab ċert li l-esperienza li nġabret minn daw il-proġetti ser jużaw il-finanzjament, istrumenti ta' finanzjament innovativi fuq osmoħra u kol. <coughs> I thank you, Commissioner. Now, Mr. President Meċta. Merci, Mr. President. Grazie, Sir President. Jena nirringrazzja lil daw kollha illi eh, intervjenew għal kommenti għall xi xuħut minnhom eh, maqbilx ma ma dak illi qalu Jiena fil-ħin illi għandi ma nistax noqgħod inwiġa fid-dettall għal mistoqsijiet interessanti li tqajmu. Naħseb illi xuħut minnhom nistgħu nidħlu fihom iktar fid-dettall fil-kumitat il-kwistjoni li qajmet is-Sinjura Hübne jekk intom tixtiequ illi li IB tagħmel kontribut sinifikanti fil-twettiq tal-istrateġija 2020 fi ħidma mal-Kummissjoni, ovvjament hemm bżonn illi l-qafas regolamentarju jippermettih għalhekk intom issa qegħdin titkellmu dwar proġett ta' regolamentazzjonijiet finanzjarji u jiena naħseb illi intom tridu toqogħdu attenti u taraw illi fil-fatt li IB tkun tista tagħmel u tagħti l-kontribut tagħha il-proposta li għamlet il-Kummissjoni jidrinna minn dik il-perspettiva waħda xirqa imma xorta waħda jisqet issa il kunsill u l-Parlament irridu jaċċettawa din proposta tal-Kummissjoni. Intom ukoll għandkom rwol xtaqdu uh, fil- um, fir regolamentazzjoni finanzjarja. Naħseb illi jkun interessanti u koll li nitħlu fil mistoqsijiet oħrajn, pal per eżempju il-tax havens illi semma Sir Camfin. Nista' nikkonfermalu li l-EIB dan ir-rigward għanda politika ħafna iktar stretta mill istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn Dan jispjega għalfejn aħna dan l-aħħar eh, ma rridniex flimkien mal-Bank eh, ċentrali tal-Afrika u, u ma balek oħrajn għaliex dawn eh, il-proġetti ma kienux jissodisfaw il-kriterji stretti illi inħadnu aħna u qatt maħna se nagħmlu negozju ma' xi pajjiż illi jaqgħod fuq il-lista is-sewda tal-OECD. Mbagħad fir-rigward ta' dak li qar is-Sur Klut dwar il-self lill-SMEs u trasparenza. Naħseb illi ma tantxaw istituzzjonijiet finanzjarji li huma lesti li jagħtu daqstant informazzjoni fuq is-self u l-finanzjament li jagħtu lill-SMEs u najt illi il-numru ta' SMEs illi effettivament ibbenefikaw minn self minant li IB lil banek intermedjarji kien ta' madwar 60.000 eh, SMI fl-2010. Irrit ngħid ukoll u nisħaq fuq tliet karatteristiċi li għamlu li IB istituzzjoni unika. L-ewwel, u għalli fil-fat eh, kontrarju għal dak li għallu xoħut minnkom aħna ma nużawx il-flus ta' min ħalla 16 aħna ma nitolbux laqqas solt minant il-nis li ħalsu fir-Renju Unit, ma nużawx il-flus tan-nies, aħna nużaw il-rizorsi li aħna nieħdu mis-swieq finanzjarji ta' madwar id-dinja u għalhekk huwa essenzjali illi aħna konna rating ta' AAA B'ek fl-Azja, fl-Istati Uniti, aħna nselfu, bat b'dak il-flus illi aħna nieħdu nistaw nifinanzjaw proġetti b'kondizjonijiet tajbin. Anwa l-garanzija illi aħna natu għal riskju politiku fl-implementazzjoni eh, eh, il-mandat estern illi tuna l-Konsil u l-Parlament aħna natu 9% ta' total ta' self li jisir għabbażi tal-mandat eh, barrani tagħna, jiġifieri madwar sentejn mill-ewwel darba li jkunu nataw il-flus. U għalhekk kif fil-fatt aħna ma nagħmlux eh, ma nitolbux eh, garanziji, aħna ma niswewlu xejn il-budget Ewropew aħna maħniex istituzzjoni illi niswew il-flus lil minħalla 16 li ċittadini, aħna istituzzjoni finanzjarja li jatassew Ewropea ehm, l-azzjonisti huma l-istati membri tal-Unjoni Ewropea u aħna l-unika istituzzjoni finanzjarja li hija legalment obbligata taħt it-trattat li tappoġġa finanzjarjament l-anijiet politiċi tal-Unjoni Ewropea. Aħna l-unika istituzzjoni finanzjarja illi tista biss tiffinanzja proġett jekk ikollha l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissjoni tagħti din l-opinjoni wara li jkun ġie eżaminat mis-servizzi kollha tal-kompetizzjoni għall-ambjent kollha kemm huma, servizzi kollha tagħha. Jiġifieri aħna irridu bil-fors napplikaw b'mod disciplinat ħafna ir-regoli u l-politiki Ewropej kollha. Aħna naqaw taħt il-kontroll tal-Qorti tal-Awdituri, aħna naħdmu f'kooperazzjoni kostanti ma' l-Olaf u najdilkom u koll li aħna l-esti u koll illi naqaw taħt il-supervizjoni tal awtorità il-ġdida ta' supervizjoni uh, Ewropea. Aħna bħala EIB l-esti illi nkunu uffiċjalment eh, naqgħu taħt xi supervizjoni bankarja partikolari jew indipendenti. Aħna fil-komitat tagħna għandhom eh, għandna persuni li għandhom esperjenza fis supervizjoni bankarja imma għal darboħra nista' ngħidilkom illi aħna lesti illi ikonna supervizjoni ta' din l-Awtorità Bankarja Ewropea l-ġdida. U t-tielet karatteristika illi jiena rrid nisħaq fuqha u nikkonkludi huwa li l-EIB huwa uniku minħabba il-tip ta' għarfin espert li żviluppa. Aħna u din ħaġa rari għal-bank istituzzjoni li tħaddem iktar minn mit inġinier u ħafna mbagħad konsulenti li huma speċjalizzati f'ċerti joqsma, aħna għandna esperjenza għarfin espert illi huwa e- e- e- rikonoxxut. Aħna tantu hekk illi nintalbu li nagħtu pariri Eh, tekniċi li aħna ma nistax nifinanzjawhom għaliex huma freġun eh, illi ma jaqax taħt il-mandat tagħna. Għallek naħseb illi tkun ħasra illi ma nużawx dan l-arfin espert f'ċerti oqsma pal per eżempju trasport, l efficienza fl-użu ta' l-enerġija, l-użu ta' l-ilma. U ovvju illi l-IB għandha fin espert illi huwa uniku. Għallek nikonkludi billi najt illi tkun ħasra li aħna ma nużawx il-potenzjal kollu tal-EIB u dan forsi anki fil-kuntest ta' kooperazzjoni iktar sistematika u strutturata mal-Parlament Ewropew. Intom saqsejtu jekk aħna qegħdin niffinanzjaw iktar fit Turkija huwa għaliex huwa il-mandat tagħna illi niddeċidu li nagħmlu dan mal-Kunsill u l-Parlament. Intom tajtuna Eh, mandat li nifinanzjaw iktar fil-pajjiżi kandidati għalhekk qed nagħmlu iktar investiment fil-Turkija, fil-Kroazja mill f'pajjiżi oħrajn. Aħna qegħdinaw biex nimplementaw il-mandati illi jagħtulna l-awtoritajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Konsillu l-Parlament, u naħseb illi da jista' jġustifika eh, forma iktar strutturata, iktar kollaborazzjoni mal-Parlament Ewropew. Grazzi tal-attenzjoni. Merci, Monsieur President. And the final word on this topic will... Daħħar kedma fuq denet, puntu għasur kutax. Grazzi, Sur President. L-ewel net jena rrit nirringrazzja lil daw kolla illi tkellmu u parteċipaw f'dan id-dibattitu ek kostruttiv. Ikolli najt illi minkejja xi elementi ta' kritika sur Mestat inti rajt illi il-biċċa kbira tal-kollegi tagħna Eh, irrikonoxxew il-rwol importanti li l-EIB jista' jkollu fil-kuntest ta' kriżi ekonomika u finanzjarja li għaddejjin minna huwa ovvju li għandna bżonn ta' investiment, ta' proġetti tal-iżvilupp sostenibbli fl-Unjoni Ewropea. U jiena naħseb ukoll illi rridu tassew inqisu idejat ambizjużi, ma nix nibżaw illi niproponu idejat, noħorġu bidejat innovativi. Irrid ngħid ukoll eh, bħala konklużjoni ta' dan id debattitu l-importanza ta' trasparenza u ta' komunikazzjoni aħjar ma' l-organizzazzjonijiet Ewropej kollha u l-entitajiet Ewropej kollha alek sur Mextat għannom tal-kollegi tiegħi najt ngħidlek illi inti tista' torbot fuq l-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Colleagues, the debate on the... Grazzi, id debattitu issa fuq l-AIB fuq l-għan rapport annwali 2009 issa maħlu u nvotaw illum fl-nofsinar. Naddu minnufi għal punt li limis